bid-diskors mill-awturi Signora Bowles. Thank you. Um, I this is a bit difficult, but... Uh... Grazzi. Ftit diffiċli biex nitkellem iżda se nipprova nkompli. Ixten nirringrazzja l-Kommissjoni tal etat eh, żmien biżejjed il-Parlament biex jesprimi ruħu fuq la bozz tal-scoreboard il-premessa ta' regolamentazzjoni speċifika li l-Kummissjoni ser tikseb kummenti mill-Kumitat Kompetenti tal-Parlament qabel ma tadotta di l-scoreboard u din il-mistoqsija orali kif ukoll il-mistoqsija ta' riżoluzzjoni hija rispons għal konsultazzjoni bħalma tafu l-Parlament kien involut ħafna f'dan is is-suġġett kien hemm dibattitu fil-Parlament ukoll fil-Kunsill biex bekk jipprova jintlaħa eh, testa ħari eh, għal permezz ta' kodeċiżjoni dwar il-six pack. L-scoreboard hija importanti ħafna biex nosserbaw il-bilanċi potenzjali anke jekk il-miżuri definittivi Eh, għadhom qed jiġu studjati. Il-Parlament ta' importanza kbira għall-indikaturi minħabba li kellhom eh, u anke li qisi thresholds tagħhom u qis ukoll din il-forma ta' komparazzjoni bħala utli ħafna. Iżda dan mhuwiex il-każ għal ħafna mill-indikaturi, ovvjament mhuwiex dejjem xira li jkollok żewġ naħat ta' thresholds, iżda id-dokument ta' ħidma jispjegax eżattament għalfejn ma kienux hemm it-tnejn fil-maġġoranza tal-każijiet. Il-kwistjoni tal-surpluses tal-current accounts kien ukoll kwistjoni li ġiet meqjusa fid-dikjerazzjoni tal-Kummissjoni mod partikolari kienet tajt li sorvenjanza makroekonomika tqis pajjiżi li għandhom deficits tal-current accounts eh, u b'differenzjoni xir fir-rigward tal-urġenza tal-rispons tal-politika u koll it-tip ta' miżuri korrettivi li huma meħtieġa. Ovvjament l-Unjoni Ewropea mhijiex ekonomija magħluqa u importanti li ma tkunx hekk. U fir-rigward ta' xuxin aħna rridu nippruvaw niksbu bilanċ aħjar fih dan ta' promozzjoni ta' kompetitività. U wkoll um, semmi li dokument tal-Kummissjoni li referi għal um, informazzjoni disponibbli ekonomika. Iżda aħna nistenew li kunem spiegazzjoni aħjar tal-metodologija kif suppost. L-effett tal-spillover dawn kienu importanti ħafna fid diskussjonijiet tagħna u wieħed mill għanijiet u l tal-koordinazzjoni tal-budget u aħna nistaqsu kif il-Kummissjoni għandha f'moħħa titratta kwistjonijiet ta' spillover fl-scoreboard. Jiena naħseb li jgħamil sens li nqisu l-scoreboard bħala work in progress u huwa meqjus li sal-aħħar tal-2012 din għandha titratta seġdi ta' shareholds li għandhom xjasmu ma' indikaturi tal-settur finanzjarju. Hemm relazzjoni, possibilità ta' relazzjoni tajba bejn l-European Systemic Risk Board u Dashboard Indicators. Minna ħatijaj jiena nissuġġerixxi li domestic service ikun jista' inkludi area waħda għall-inklużjoni tal-inklużjoni tal scoreboard u kol fir rigward ta' dan ix-xogħol li qed isir bħalissa eh, irrid jiġi meqjus economic reading ta' artiklu 4 iżda dan għadu ma tiħiċ in konsiderazzjoni aħna nisperaw li dan kollu jiġi inkluż fil-economic reading tal-scoreboard mod partikolari er, mod partikolari eh, li nsemmu r wol tal-enerġija, attività makroekonomika, ecc. Issa b'mod ġenerali kif il-Kummissjoni timplementa dan l-scoreboard bħala parti mir regolamentazzjoni miftema fuq l-intervenzi tal-izbilanċi makroekonomiċi. Mod partikolari kif irridu nimplementaw naraw l-assessjar tal-istati membri li qed juru deficit kbir jew inkella surpluses kbar fir-rigward tal-rapport annwali tal-mekanizmu tal-allerta. X'għadam il-Kummissjoni biex tassigura li tqis statistika tal-aħjar kwalità u tinkludihom fl-scoreboard u wkoll ir-reading ekonomiku tiegħu. Fl-aħħar u dan huwa evidenti minn dak li għed fir rigward referenza ta' literature metodoloġija. Jiena nixtieq nenfasizza li implementazzjoni trasparenti ta' din dan l-istrument ta' politika huwa ta' importanza kbira ħafna fil-proċedura kollha. Għal daqstant jiena nħeġġeġ f'dan ir-rigward li l-Kummissjoni tassigura li kwalunkwe aġġornament jew rapporti fuq il-funzjonament ta' dan l-istrument jiġu ndirizzati formalment kemm għall-Parlament Ewropew kif ukoll għall-Kunsill u dan isir fuq eh, l-istess um, livelli. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l kelma lill-Kummissarju Ren fisem il-Kummissjoni. Membri onorevoli. Eh, dwar il-governanza ekonomika infurzata six-pack dan daħal fis-seħ il-bira, aħna rridu nintensifikaw l-implementazzjoni tiegħu mill lat fiskali din di diġa edha taħdem b'mod serju u rapidu mill-lat makro aħna rridu nimxu iktar il-qoddim. Jena nilqa la bozza rezoluzzjoni ta'kom fuq il- um, l-scoreboard għas sorveljanza ta' l-bilanċi makroekonomiċi kif ukoll il-mistoqsija orali tiegħek li fil-fatt tinkludi disa mistoqsijiet li jinsen nirprava nirrispondi fi żewġ minuti li fadalli u seba sekondi. Wara r-riżoluzzjoni, minħabba li l-Kummissjoni ġar ċiviet ir-reviżjoni tal kunsil f'Novembru u wkoll l-European Systemic Risk Board f'Novembru wkoll, aħna nistgħu nifinalizzaw l-scoreboard mingħajr wis dewmien u kol skont il-prinċipi demokratiċi. Il-scoreboard finali ser ikun parti mill-rapport ta' mekanizmu li eh, għandu jiġi adottat f'nofs jannar. Umbat dan ser jiġi diskuss fl ekofin u fl-Eurogroup f'jannar u frar. War li ħadna konsiderazzjoni dawn id-diskussjonijiet, il-Kummissjoni ser tqis reviżjonijiet dettaljati għall-Istati membri li għalihom dawn ikunu meħtieġa. Dawn ir-reviżjonijiet fid-dettall se janalizzaw l-iżbilanċi makroekonomiċi u wkoll se jagħtu bażi għal kwalunkwe rakkomandazzjoni biex tiġi indirizzata lill istati membri. Nixtieq nenfasizza differenza ewlenija bejn sorveljanza fiskali u makroekonomika u wkoll bejn l-excessive deficit procedure u wkoll il-proċedura tal-excessive imbalances dawn huma t-tnejn preventivi, iżda s-sorveljanza makroekonomika hija iktar ta' prevenzjoni minn dik fiskali. U wkoll eh, hija meħtieġa ħafna għall-istabilità ekonomika u wkoll sostenibilità fiskali. Dan rajnieh aħna fil-każ tal-Irlanda u jew inkella ta' Spanja fejn it-tnejn kellhom eh, finanzi pubbliċi b'saħħithom qabel il-kriżi u mbagħad la darba laqtet il-kriżi Kien hemm makroekonomiċi serji li waslu wkoll għal kriżi fiskali li jumbat saret reċessjoni fl-ekonomija reali u koll kienem livelli għolin ħafna taqat, konsegwenzi eh, soċjali u umani gravi ħafna. U koll waqt li sorveljanza fiskali eh, ja numerika, numerika u koll kwantifikabli Eh, l-oħra tinkludi i aktar kwalitattiva għal stant dan ifisser li meta aħna nipproponu lil pajjiżi li jsir eh, studju dettaljat da ma jfissirx li huma ser jiffaċċjaw kriżi imminenti, le anzi jfisser li għal dawn il-pajjiżi ikun hemm riskju ta' sbilanċi eċċessivi u jekk ikkonfermati dawn iridu jiġu indirizzati kif suppost. Fi kliem ieħor din hija sistema ta' early warning u għal daqstant tippermetti li jkun hemm azzjoni malajr biex bekk ma jkunx hemm iktar um, zbilanċi. Hawnhekk wasalt għal mistoqsija orali tiegħek mod partikolari l-applikazzjoni jindaqsa l-Istati Membri. L-assessjar tal-Istati Membri u tal-bilanċi tal-, -bilanċi ehm, tal current accounts huwa element ewlieni tal-Alert Mechanism Report u hawnhekk il-Kummissjoni eh, qed isegwu d-dikjarazzjoni tagħha li għamlet il-Parlament fit-28 ta' Settembru fejn dikjarat li s-sorveljanza makroekonomika tkopri pajjiżi li għandhom deficit tal-current accounts u kol surpluses b'differenzjazzjoni xirqa skont l-urġenza tar rispons tal-politika u wkoll skont it-tip ta' miżuri korrettivi li huma meħtieġa. President, membri onorevoli biex nikkonkludi, nixtieq insemmi li 27 stat membru ser jiġu soġġetti uh, għal uh, sorveljanza u u koll l-istati membri kollha ser jibbenefikaw minn eh, riżultati li nsibu għal ġid tagħhom u wkoll għal ġid komuni tal-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit ukoll ser tkun tixtieq tipparteċipa f'dan. Aħna minnaħa taħna rridu u ser ninvolvu kull stat membru tal-Unjoni Ewropea regolamentazzjoni tapplika għal kulħadd u aħna ser nibqgħu naħdmu għal benefiċċju ta' kull stat membru fl-Unjoni Ewropea kollha anke jekk xi kultant dan jiġi minsi f'nofs eh, dibattiti jaħarqu. Grazzi. Grazzi Grazie, ħafna. Sur Kommissarju, issa nixtieq nitlob il-kellima għannom tal-partiti għek joġobkom zommu mal-ħin għax qabel naddu għal-premju Sakarov għanna l-votazzjoni. Ġifiri, jekk intom id-dumu, naqtalkom l-mikrofon. Is-Sur Dorfman għal-IPP. Grazzi, Signora President, kollegi tkellimna dwar il-governanza ekonomika u anki s-six-pack sa fit-tul f'din il-kamra u daħal fisseħ il-biraħ, propju l-biraħ ġifiri se jkonna numru ta' miżuri li jidentifika l-problemi qabel ikunu mana l-problemi. Il-Parlament Ewropej għada il-rwol tiegħu kif suppos biex ikun hemm dawn il-linji gwida u biex jitlob il-Kummissjoni wkoll li jaħdmu skont dawn il-linji gwida anki għom. Naħseb li din kienet dan kien il-mod tajjeb biex nilħu l-lan tagħna fil-deliberazzjonijiet fil-Parlament Ewropew aħna ħadna l-approċ kif sipulat fil-six-pack, approċ simmetriku approċ simmetriku mhux eżatt. Għax fl-Unjoni Ewropea naraw li għandna swieq bilaterali jekk għan mhuwiex bilaterali anzi jekk inti għandek pajjiż li jesporta ħafna ma jfissirx li ieħor se jesporta inqas. Dawn huma affarijiet tas-suq intern Iġifiri jekk jekk għandek pajjiż li ma jaħdimx sow fil-settur ekonomiku, se jkun ta' detriment għal ħaddieħor. Bżonn iktar żmien u reviżjoni ta' dawn it-threshold values l-ammonti ta' threshold il-Parlament Ewropew jaħseb li aħna fid-dover li inkomplu insegwu mill-qrib li namlu l-istudju tagħna u riżultati tal-istudju li lilek sur kummissarju. Li pipi taħdem l-proposta tal-Kummissjoni nistgħu naħdmu biha. Jiena fiduċjus li fl-aħħar mill-aħħar se jkollok suġġess. Grazzi ħafna għaddilek il-ħin tgħid Signora sinjura President issa jmiss lil is-Sinjura Podimata. Grazzi ħafna. Um, Sinjura, Viċ President tal-Kommissjoni, l-bira fil-Lefty Financial Times kien hemm artiklu interessanti immens dwar il-ftejim ta' 8 ta' Diċembru. Il-fatt li dan il-ftejim kien se jfalli. Għaliex aħna smajna argumenti ħafna argumenti dwar dan kollu, argumenti salli inna nisimawhom fil-rapport anzi fil-artiklu nsibu li qed nitkellmu biss dwar miżuri ta' austerità u li dan se jġib miegħu nuqqas ta' ekwilibrium kbir zbilanċi kbar. Ο αρθρογράφος επιλέξει σημειώνει ότι το σύμφωνο Eh, rajna li kienem diskrepanza ta' 5 jew sa' 7 fil-mija fl-artiklu kol semma li il-pakket tal-budget mux se jirnexxi għax ma jispiegax kif se jisir ir-reċiklaġġ tas-surplus fl-Unjoni Ewropea. etna li dan kollu huwa eh, eżerċizzju ortodossija ta' ekonomika. Ġifri l-approċ dwar l-izbilanċ. Għanna naħdmu skont il-prinċipi ewlenin il-prinċipi tal-budget tal-istati membri għandhom jitħlu fil- eh, il-qafas eh, finanzjarju multijanwali mhux qed nitkellmu biss dwar pajjiżi li għandhom surplus irridu nqisu wkoll id deficit ta' dawn il-pajjiżi u jkollna wkoll ammonti massimi. Grazzi ħafna Sinjor Podimat ħana nalaqlek il-mikrofon għax il-ħin. Ħanerġa' nfakkarkom, m'għandniex żmien mux se um, nitilfu ħin. Is-sur Haglen, żewġ minuti, grazzi ħafna, Signora President. Jina naħseb li l-Kummissarju spiega tajjeb għaliex għanna din is-sorveljanza makroekonomika. Il-krizi uritna li l-izbilanċi makroekonomiċi jistaw ikunu ta' dannu għall-ekonomija. Għalek qed nitkellmu fuq finanzi pubbliku pubbliċi li jimxu tajjeb. Il-fatt li din il-Kamra taħdem ukoll bisħieħ li eh, ħadmet fuq dan is-suġġett verament ir-riżultat b'riżultati tajbin. Issa ħanaddu għall-implementazzjoni prattika ta' dan ir-riżultat. Eh, personalment jiena perswas anki l-grupp tiegħi jaqbel li l-Kummissjoni ħadmet tajjeb anki b'din il-proposta tal-ewwel waħda li għandna qudiemna ovvjament għandna fil-bidu net ta' sorveljanza makroekonomika għaw min rrit jati lil dan is-suġġett rwol ikbar. Imma qed kelmu fuq mekkaniżmu ta' eh, li jkun qiegħed iwissina fil-bidu. Il-ownership ovvjament mhux tal-kummissjoni naf li l-Kummissjoni trid li tkun i li tmexxi dan il-proġett imma u sta l-istati membri li jaħdmu dwar l-izbilanċ makroekonomiku. Ovvjament, skont ukoll l linji gwida u l-pariri li tagħti l-Kummissjoni biex dan il-proċess jimxi huwa l-istati huma l-istati membri li għandhom ikunu li jmexxuh. Fl-aħħar nixtieq ngħid li għanna nkunu sodisfatti l-fat li l-leġizlazzjoni ta' six-pack li daħlet fis din il-ġimma huwa verament pass il qoddim biex fl-aħħar mill-aħħar insolvu għal darba dejjem il krisi Grazzi ħafna. Qegħdin fil-ħin, sur Lamberts. Grazzi ħafna Mela, fil-politika, fil kif fil-ħajja, il-fiduċja hija la bażi ta' kollox il-bazi ta' kollox. U naħseb li inti e, u direzzjoni tijak mortu kontrija din il-fiduċja. Il u għalix, għax qed jgħid li l-Parlament se jinsa il-fett il-fatt li għandu jiddeċidi wkoll u aħna f'dajnikom dwar il- roadmap il-fat li l-Parlament għandu jiġi konsultat. Xġara li l-ekofin, il-Konsil u l-Komissjoni għamlu dan il-baby flimkien, għamlu din it-tarbija, unbat i-prezentaw it-tarbija l-Parlament. Jena ma naqbilx li inti kollok Eh, żwieġ bejt li ta' minn nies imma xorta eh, nista' ngħid li l-Parlament ma kienx implikat. Meta tgħidulna li l-pajjiżi li għandhom is-surplus qatt ma se jiġu sanzjonati mhux se tagħmlu xejn fuq dan aħna ma naqblux ma dan. Il-surplus wis huwa wkoll ħaġa ħażina bħad deficit u mbagħad fuq il-kompetittività qed naraw li l-ossessjoni tal kummissjoni baqet l-istess. Rridu nattakaw eh, is-salarji eh, l-Ewropa għat mux se tkun eh, paċċina, għat ma nistaw nejdu li s-salarji għandhom jonqsu. Grazzi ħafna. Is-sur Klut għal-Gwe. Mil-biraħ kollegi Aħna inna nejdu li dan il-mekkanizmu eh, daħal fisseħ, għanna leġizlazzjoni li daħlet fisseħ mil biraħ Issa, il-Kummissjoni se tindirizza dawn il-problemi ekonomiċi se naraw li salarji se jonqsu 3% qed nitkellmu fuq 3% imma ma jfissirx li l-irħis eh, huwa tajjeb, anzi l-irħis ħafna drabi ikun għali. X'nistgħu ngħidu fuq it-taħriġ u edukazzjoni ma nistgħux inkomplu nisfruttaw il-ħaddiema tagħna il-liġijiet tal-market eh, share issa rridu nikkastigawhom imma dan kollu klim fieraħ l-parti tal-Ewropa fil-suq kull ma tmur qiegħda tmur għall Għalhekk aħna nasbu l-Kummissjoni għandha tibdel it-triq li ħadet. Grazzi ħafna. Sina Morganti. Signor Morganti, anzi, grazzi kollegi, l-lum edin nitkelmu fuq regoli li se jimbidlu ta' malaj meta rajna tibdil fit-trattat wara li rajna ġara bejn il-Germania u Franza. Aħna wasanna din lazla diffiċli, anki jekk inna naħsbu li biex intaffu il-naqas ta' bilanċ inna nassa inna mill-1997 imma dan il-ftejjim ġifi xej meta l-Ġermanja u Franza ma zammux mal-parametri u l-valuri jina ma nafs minix entuzjast li Bruxelles dejjem tedinna xanna namlu imma jekk hemm regoli dawn għandhom joddu għal kulħadd u kulħadd għandu jiġi trattat l-istess anki żewġ stati li illum iridu joqogħdu jalmuna biss ituna lezzjonijiet. Fl-Ewropa l-istati u l-popli għandhom jiġu trattati bl-istess bl-istess dinjeta. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, naddu għal keġdija il-proċedura għanna ħames kollegi li jista li jistaw jitkellmu minuta biss is-surguta. Grazzi ħafna, Signora President l-izbilanċ makroekonomiku li konna servalenza tiegħu hija xi ħaġa li tabbil for biex ikollna wkoll iktar konverġenza bejn l-istati membri. Dan l-istrument rritu ikollu l-analiżi kollha ta' dawn l-iżbilanċi u hawnhekk qed nitkellem fuq id-deficit u s-surpluses tal-konti kurrenti. Ma rridux ninsow li s-surpluses jistgħu jkunu taxkil ta' jkunu ostakolu fil-politika ekonomika jina nemmen li differenzi bejn il-kompetitività tal-istati membri ma nistawx nsibu la kaptu biss billi jkun hemm protezzjoni soċjali. Miżuri bħal dawn ikomplu ja ikunu ta' dannu u irraznu tkabbir. Hemm bżonn investu fl-istrafruttura, fil-teknoloġiji ħodor biex inkomplu inrawmu l-posti iktar posti ta' xogħol iktar tkabbir. Grazzi ħafna. Is Signora Figueiredo, grazzi ħafna, Signora President, bil-tul fis seħta ta' dan il-pakket ta' governanza ekonomika aħjar, l-ideja hija li nkomplu l-integrazzjoni kapitalista u r-riżultati nafuhom kulħadd tajjeb. Kun hemm iktar qatt, iktar faqar, iktar innuqqas ta' ugwaljanza soċjali. Għalhekk fil-proċess li qed jiġri lum juri biċ-ċar li dak li se jkollna huwa iktar sfruttar tal-ħaddiema tnaqqis tas salarji u ta' benefiċċji oħra. Bekk il-kapital jista' jiġi akkumulat u jkun hemm iktar nuqqas ta' gwaljanza soċjali. Qegħdin u fl-istess ħin l-interess ta' dawk il-pajjiżi li għandhom eh, l-ekonomiji l-iktar dajfa. Qegħdin nagħmluhom suġġetti li ħalsu il-multi il dan huwa interferenza u kol u edin verament innaqru il-prinċipji veri ta' demokrazija. Um, dan huwa ovvju f'dan id-debattitu kollu. Thank you for <clears throat> Grazzi ħafna, Signora President. Jina assolutament kontrarju li kolna daw is-surpluses li jkunu sanzjonati u li niddiljaw magħhom bl-istess mod bħala deficits hija ħaġa perversa li nikkommissjonawhom bl-istess mod kif inti tikkastiga n-nies li għandhom idaw id-deficits. Jidir li li di kiku kienet tiġri fil-passat kiku l-Eurozone kienet taqa ferm iktar qabel għanna bżonn area għanna bżon kor area għawija waħda iktar dajfa u kol għanna pajjiżi illi edin bil-lekkim siħa ħart karin siħajas grazzi l-onorevoli Prendergast tal-minuta wahda biss. Is-sinjura Prendergast di il-munita diġa kienet edaturi e, eh, problemi u dawn eh, et il-munita tintuża wkoll għal dawk li għandhom problemi f'dak li għandu x'jaqsamma biex pajjiż ikollu fi self, memx soluzzjoniet faċli, immaħna fl-Eurozona għaddejjin minn uġieħ ekonomiku u dan iżdiet f'dak imsejjaħ six pack f'dak li għandu xaqsamma pat ta' tkabbir fejn hu s-solidarjetà f'dak kollu. Dan is-self li jgħed fl-idejn fl-idejn ta' dawk li l-esti li gwadanjaw minnum għanna bżon soluzzjoni differenti. Grazzi. Grazzi, Sinjura. U issa l axar kellim. Grazzi, Signora President, biex nevitaw nuqqas ta' bilanċi mikroekonomiċi għanna bżon prodott, għanna sistema ta' prodotti biex bekk aħna nkunu nistaw nistudjaw daw l li din l-iskorbor qed tiġi introdotta għal governanza ekonomika tal-Istati membri. I, il-risoluzzjoni li qed li joħorġu mill-assessment reports huma estremament importanti aħna rridu nassiguraw illi id-data tkun ġenwina, oġġettiva u eżatta. Allura rridu niġbru data l dal-scoreboard b'mod illi ma jkunx possibbli illi inġibu influenza kreativa fuq din id-dejta. L-Kummissjoni dejjem irid ikollha f'idejha informazzjoni eżatta ilha li tista' tistieħ fuqha il-mikrofonu tneħħi. Kummissarju issa biex jala id-dibattitu. Thank you, Madam President. Uh, thank you for... Grazie, Signor President. Grazie ta' din id-diskussjoni da' sek serja, da' sek serju sustantiv u tal-appoċ ta'kom għal dan il-regolament u għall-azzjoni tal-Komissjoni f'dan il-rigward dwar il-mistoqsija li ħarġiet mis-Sinjura President dwar il-litteratura wara dan il scoreboard il-Kommissjoni bħalissa għaddejja minn xogħol biex tippreżenta papers illi jispjegaw il-ħsieb ekonomiku li hemm wara daw l-indikaturi. U daw jinkludu wkoll litteratura ekonomika li għandha xtaqsam ukoll mal-livelli mal massimi. Jiena qed nimpenja ruħi bħala Kummissjoni anka DC Ekfin biex nofru, biex natu daw il-background papers f'dak li għandu xaqsam ma' razzjonal ekonomiku. Madam Podimata referred to a certain British... Uh, Nirreferi għal xi għal xi media mir-Renju Unit u dak li qalu ma naħseb ma naħsibx li kliemhom huwa kliem ta' Alla, allura infakkar illi f'dak il-medium per eżempju il-ġona il-euro area hija mhux biss impinġija bħala waħda ekonomika bħala eh, entità ekonomika żgħira imma l-euro area hija hija ekonomija kbira. Minflok hija ekonomija miftuħa kbira illi twettaq ix xol tagħha mal-bqija tad-dinja. U daħħa jkollha implikazzjonijiet ovvjament serji ma, ma l-mekkanizmu analitiku f'dak li għandu xasam ma izbilanċi mikroekonomiċi. U l-axħar leġislazzjoni fija l-approċ ta' simetrija intelligenti li permezz tagħha is-sorveljanza tkopri kemm id-deficits u s surpluses il-fejja żejda imma bmoċċar ċar e, e, tisħaq fuq il-fatt li hemm bżonn iktar urġenza biex aħna niffaċċjaw nsibu soluzzjoni għal daw id-deficits u hemm bżonn ikunu e, ikun hemm bżonn differenzjazzjoni fil-prinċipji, fil-prinċipju u fil-proposti. Nirreferi wkoll għal rapport illi Meta niġu għall-artiklu 3.2 jiddikjara illi l-assessment ta' stati membri li juru deficits fil-konti korrenti tagħhom li jkunu differenti mill-istati membri li jakkumulaw surpluses fil-konti korrenti tagħhom. Naħseb illi l-isfond is-fond tal-istorbju qed jgħid li li dan mhuwiex il-waqt li jkollna dibattitu eh, u allura nissuġġerixxu illi inkomplu dan fil-Kumitat Ekonomiku dal-waqt. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi, Kummissarju. in eh, και κύριοι συνάδελφοι, έλαβα μια πρόταση ψηφίσματος. Εσείς kollegi emozjoni biex nalqu dan id-dibattitu u il-vot ħajsir għada fl-11 nofs. Grazie ħafna.